ta' frar fuq u il-test ġi u koll prezentat oġġezzjonijiet le mela il-minuti nistaw naddottawum. L-autoritajiet tar renju Unit informawni illi il-Sinjura Elizabeth Lynn sa' mis sitta ta' frar 2012 se tiġi sostituta mis-sur fil-Benjen u għalhekk jiena nilqa lil kollega il-ġdid tagħna jekk huwa preżenti hawnhekk. Infakkarkom illi taħt artiklu 3 paragrafu 2 tal-regolament ta' proċedura sur Benjen hawnhekk qiegħed nilqawk, Sur Banyan, u nilqawk għal dan il-Parlament Ewropew taħt artiklu 3 paragraf 2 ta' regoli ta' proċedura jina nfakkarkom illi kull membru u antitolat illi jieħu sem fil-laqa tal-parlament sakemm il-kredenzjali tiegħu ġew eżaminati u sakemm m'hemmx oġġezzjonijiet għal ħatra tiegħu. U li ma jkunx hemm attivitajiet illi ma jkunux eh, f'konformità ma l-attivitajiet ta' tal-deputat. Is-Sur Kurt Lehner għarrafni li fi 17 ta' Marzu huwa se jirreżenja bħala membru tal-Parlament Ewropew għanna ħadna nota ta' dan u ta' artiklu 4 tal-regoli ta' proċedura din il-pozizjoni issa hija vakanta taħt artiklu 7 tal-kodiċi ta' kondotta tal-deputat tal-Parlament